Buenas tardes, señoras y señores, colegas. El punto. Kollegi, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huma l-iżvilupp ta' inizjattiva ta' ċittadini Ewropej bażat fuq artiklu 11 erba' fuq it-Trattat ta' dwar l-Unjoni Ewropea. permettuli ni nilqa grupp ta' ġurnalisti mir-reġjun tiegħi Kastija de Manċa ġewwa Spanja qegħdin fil-galerija qegħdin eh, fuq żjara eh, zjara fil-istituzzjonijiet Ewropej. Biex nibda dan id-dibattitu, xtieq ngħaddi il-kelma li sur Lopez Garrido fisem il-Kunsill. Bueno, yo le agradezco al Parlamento Europeo que haya President, jena grat li l-Parlament Ewropew ħall inizjattiva biex organizza dan id-dibattitu. Jena nemmen li il-kwistjoni li qegħdin niddiskutu issa tinvolvi waħda mill-aħjar dispożizzjonijiet f'termini demokratiċi u f'rigward ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea u l-ispirtu Ewropew fost iċ-ċittadini Ewropej. Din hija waħda mill-iktar punti importanti li nistgħu nsibu f'dan it-test il-ġdid li jiftaħ kapitlu ġdid fl-istorja Ewropea. Qed nitkellem dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej fejn hemm il-possibilità li qatt ta' ċittadini Ewropej għall-inqas miljun minnhom minn qatt ta' pajjiżi differenti ikunu jistgħu jippreżentaw inizjattiva. Din hija xi ħaġa li għandha tittieħed fil-Kummissjoni li hija l-istituzzjoni li għandha l-monopolju biex tibda inizjattiva eh, tibda leġiżlazzjoni, t leġiżlazzjoni. Dan huwa ċar, din kwistjoni ċar ħafna, ħna nemmnu din hija priorità Ewropea meta pajjiż ikun qed jipresedi l-affarijiet tal-Kunsell Ewropew, il-Kunsell tal-Ministri fl-Unjoni Ewropea, ma jistax sempliċement jaħdem fuq il-prioritajiet tiegħu innifsu bħala pajjiż pajjiż indipendenti, iżda jrid li lil in u wkoll jaqgħad flimkien l anijiet tal-Ewropa kollha kemm hi, l-inizjattivi taċ-ċittadini bil-prospetti tagħha ta' drittijiet għal 500 miljun ċittadin Ewropew. Huwa għan importanti ħafna l-Ewropa għal daqstant din ġiet meqjusa bħala waħda mill-prioritajiet eh, tal-Presidenza Spanjola mhijiex waħda eh, individwali din il-priorità tal-pajjiż innifsu iżda hija waħda Ewropea. Qed nippruvaw li dispożizzjonijiet tal-Trattat tal-Lisbona jibdew jaħdmu għal kemm jista' jkun aħna irridu noħorġu nippreżentaw risposta ċittadini tagħna. Huma irridu jisaw ir-rwol tagħhom. Għandna bżonn ta' bilanċ ġdid. L-Ewropa kienet isa iktar imexxija mill-politiċi mil qabel fil-passat, però issa l-affarijiet imorru irridu marru bil-kontra, irridu jkollhom iktar poteri ċittadini. Dan se juri irrida politika tal-governanza u tal-Parlament Ewropew u tal-istituzzjonijiet kollha mbagħad biex biex jagħtu vuċi liċ ċittadini Ewropej u jagħtuhom opportunità li jieħdu sehem fi tmexxija tal-Unjoni. Dibattitu politiku spiss fl-Unjoni Ewropea spiss ġeneralment isir f'kuntest nazzjonali, però hawnhekk f'din il-Kamra għandna dibattitu Ewropew, però fl-istati individwali fl-Unjoni Ewropea din hija tkun kwissjoni nazzjonali, dialogu nazzjonali mhux wieħed Ewropew. Allura din l-inizjattiva tagħtina mekkaniżmu eċċellenti biex id-dibattitu veru Ewropew jibda fost soċjetà ċivili. Konna ċittadini li jibdew jiddialogaw fuq dibattiti Ewropej u l-lura dan ma jibqaw, daw ma jibqawx dibattiti eh, nazjonali. Għaldaqstant din l-inizjattiva ta' ċittadini inna ta' din il priorita la darba il-Kommissjoni tippreżenta il-proposta regolamentazzjoni u jiena nirringrazzja lill kommissjoni Ningrazzja wkoll il-President Barroso u il-Viċi President Sur Shevchevich. Ningrazzjahom tal-li inkludew dan il-punt fil-programm ta' ħidma tagħhom bħala priorità il-Kummissarju Xefċavit se jagħtina aktar informazzjoni dwar dan. Aħna rridu id-dokument li ħraġ mal kemm jista' jkun biex bekket l-istituzzjonijiet qabel il-presidenza tagħna ta' sitt ikun qabel ma tispiċċa l-Presidenza tagħna tkun tista' toħroġ xi ħaġa li tkun ta' benefiċċju ċittadini kollha. Aħna tkellimna dwar l-elementi varji, teknikalitajiet, kwistjonijiet politiċi, tħassib politiku u aħna nħossu li rridu nippromuovu din l-inizjattiva il-laqa ministerjali li ser issir li, saret il-Komissarju Wallström kienet involuta dak iż-żmien l komissjoni ġdida ma kienet għadha eh, maħtura. Ukoll illum mar nofsinhar il-Parlament Ewropew għana qed nuru l-interess tagħna biex inkunu nistgħu nresqu din il-proposta aktar il qoddim Il-messaġġ li rrid ngħaddilkom membri u li jiena naf li intom taġobkom ħafna din l-inizjattiva u naf li intom tistgħu tgħinu biex din dan proċess jiġi maġġel iktar. Naf li hemm konsens wiesa' Debattitu fil-Kunsil, Komissjoni, il-Parlament ukoll. Naf li fil-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali din hija waħda mill-affarijiet li hija interessanti ħafna għal ċittadini u qed toħloq entużjażmu bih fost iċ-ċittadini. Grazzi Ministru. Issa il-Viċ President tal-Kummissjoni is-Sur Shaftovic. jogħġbok. Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew talli poġġa dan il-punt fuq l-agenda. Jien nixtieq nirringrazzja lil ħabib tiegħi Diego l-Presidenza Spanjola tal-li poġġew din fuq net tal-agenda tal-Presidenza Spanjola li x'nagħmel l-istrument li aħna ser eh, nibnu serjejn biex jinbidel il-mod ta' kif eh, eh, naħdmu fl-Ewropa. Kollox kien ibbażat fuq demokrazija fil passat din hija importanti ħafna u rifless anke fit-Trattat ta' Lisbona fejn il-poteri tal-Parlament ukoll ġew imsaħħa u inkludejna l-Parlamenti Nazzjonali iktar fil-proċess leġislattiv Ewropew. Aħna ridna allura nikkomplementaw dan b'inklużjoni iktar b'saħħitha tal-ċittadini u allura proċess ta' demokrazija fejn ikun jistgħu jipparteċipaw iktar ċittadini kien hemm dibattitu ftit ilu fejn qal wieħed ser jiskludi lil ieħor, eh, però le mm, ma naħsibx dan huwa l-każ żewġ elementi ta' eh, demokrazija ta' rappreżentazzjoni hija importanti u tejn biex noħol u eh, spazju reali u politiku. Grazzi għal dan l-istrument u koll ser tiġi enfasizzata l-importanza tal- ċittadinanza Ewropea għall-Ewropej. Kif qal Diego, jiena konvint li dan ser wassal għal dibattitu iktar b'saħħtu transkonfinali Ewropew, iktar fuq kwistjonijiet Ewropej u mhux biss fuq kwistjonijiet nazzjonali li spiss naraw fil-kapitali tal-Istati Membri tagħna. Il-Kummissjoni kienet u għada grata ħafna għax-xogħol li għamel il-Parlament Ewropew fir rigward tal-inzjattiva ta' ċittadini Ewropej u il riżoluzzjoni adottata fis seba ta' Mejju tas-sena l-oħra kienet uh, linja gwida importanti ħafna u urietna kif għanna nipreparaw din l-inizjattiva, kif tafu l-Kommissjoni meta tkun qed tipprepara dawn din il-leġiżlazzjoni daqshekk importanti tkun trid iddaħal il-pubbliku Ewropew fiktar diskussjoni kemm jista' jkun. U allura aħna norganizzaw dibattitu pubbliku fuq din kwistjoni ibbażat fuq eh, il-Green Book li ħareġ f'Diċembru tas-sena l-oħra. Jiena nixtieq ngħid li aħna konna sorprizi ħafna b'mod pożittiv mill-risposti li rċevejna kellna iktar minn 300 mit eh, Kument minn ċittadini individwali, organizzazzjonijiet, autorizzajiet pubbliċi u kol xi parlamenti nazzjonali. Aħna għamilna evalwazzjoni ta' risposti li rċevejna u aħna eh, spiċajna il-proċess ta' konsultazzjoni b'dibattitu pubbliku ġewwa Brussell fejn iktar minn 150 stakeholder inklużi ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew kienu hemm. Kieku kelli Namel somari ta' dan id-dibattitu jkolli ngħid li kien hemm ħafna suġġerimenti innovattivi pożittivi li tresqu lill kummissjoni u x'kienu l-konklużjonijiet ewlenin. Iċ-ċittadini huma interessati ħafna f'din l-inizjattiva biex din inizjattiva titħol fis seħma l-arkem jista' jkun li tkun faċli tintuża, irridu xaġa ħaġa sempliċi li jistgħu jifmuha u tkun aċċessibbli. Probabilment taqblu miħaj li dawn huma parametri importanti ħafna biex din il-leġizlazzjoni tkun ippreparata għaliex dawn il-parametri biss jistaw jiggarantixxu li ċ-ċittadini ser jużaw dan e, l-istrument għal komunikazzjoni iktar mill-qrib mal l-istituzzjonijiet Ewropej. Fi rigward tal-riżultati tal-konsultazzjonijiet u kol tal-proposti li saru mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni bħalissa qed tiffinalizza l-proposta tagħha. U jiena nispera li il-kulleġġ ser jadotta l-proposti li qegħdin naħdmu fuqhom fil-31 ta' Marzu. Jien nixtieq ngħidilkom li probabbilment dan mhux ser ikun possibbli mingħajr uh, inkoraġġiment f'saħħtu mill-Presidenta Spanjola u għacċar li din ir tal-President għandha tiġi rispettata naf li hemm impens minn Spanja biex tikseb iktar progress fuq din l-inizjattiva sakemm tasal biex tispiċċa il-Presidenza. Għal daqsant, grazzi għal dan l-approċċ kostruttiv tal-Presidenza tal kunsil u kol tal-Parlament Ewropew għandna ser ikonna istrument tajjeb importanti ħafna li jidħol fis qabel l-ewwel anniversarju ta' Trattat tal Lisbona. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi. Isur Sefcovic? Issa ser naddu għal kelima mill-gruppi parlamentari il-kollega Mendez De Vigo. Grazzi, grazzi President. 17 il-sena ilu bil-proposti adottati mill-Buro ġew adottati proposti. Proposti tal l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Issa dawn saru parti mill-trattati. Eh, Din hija allura demokrazija Ewropea kif qal is-sur Sefcovic. Dawn huma kwistjonijiet Ewropej u mhux legali. Dan sir allura dan seri jippermetti li jkun hemm parteċipazzjoni mill-ċittadini. Is-Sur Sefcovic li ħadem fuq din il-proposta ma qalinniex kif ser tkun din l-inizjattiva. Aħna qed nippruvaw nitixbaw xi ftit. Però jew iżommu l-affarijiet sempliċi biex nasiguraw li jkun hemm xi ħaġa li aċċessibbli għal ċittadini xi ħaġa li tista' tagħmilha faċilment mingħajr ma jkollok il-lawrja mill-università. L-awtoritajiet nazzjonali wkoll jridu jittrattaw din il-ħaġa. Għaliex l-awtoritajiet nazzjonali se jkollhom rol importanti ħafna f'din l-inizjattiva tal-ċittadini. Mbagħad fil-Kummissjoni tal-Parlament aħna rridu nalmu, nispjegaw kif in-nies ser jużaw din l-inizjattiva biex in-nies ma jifrustrawx ruħhom. Pereżempju fuq l-internet hemm għatta fidem biex l-inizjattiva ta' ċittadini twassal li il-Parlament Ewropew ikollu seda waħda. Pero din hija problema għaliex mbagħad iridu jiġi reveduti trattati biex dan isir. Allura, din sertejn biex iċ-ċittadini għan parti mill-Unjoni u ikunu parti mill-ħajja tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur Mendez Zevigo jgħid il-President issa sur Hawregi fissem is-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi President. Ringrazzja l-Komissarju Šefčovic. Jena kontent li il-Komissjoni t-tadotta din il-inizjattiva fl-31 ta' marzu. Dija importanti ħafna, ringrazzja l-ura l-Komissjoni. Ringrazzja u kol presidenza tal-Konsil li ħadmet fuq din l-inizjattiva u prezentat din il-proposta daqshekk importanti. Din hija tajba ħafna l-Parlament għaliex is-saħħa l tagħna. Iċ-ċittadini ser ikollhom aċċess għall-Parlament Uma ma ser jkollhom għalfejn joqogħdu jgħaddu l-idea tagħhom permezz ta' partiti iżda ser per proposta leġislattiva. Allura il ċittadini ser ikollhom aċċess ikbar għal parlament u l-kwistjonijiet ser jisiru iktar leġittimi. Din hija l-kwistjoni wkoll ta' ċittadinanza li hija fil-qalba tal proġett Ewropew. Iċ-ċittadini ser ikollhom allura rwol prominenti fl-Unjoni Ewropea. Dan ser jagħmel konnessjonijiet bejn istituzzjonijiet u ċ-ċittadini. Din hija xi ħaġa li aħna dejjem tlabna, dejjem dimna li però qatt ma nixxina niksbu. Issa hawnhekk hemm opportunità li nassiguraw li l-Parlament Ewropew ikun iktar rib u jkun jistgħu jifmu iktar ix-xogħol li qed nagħmlu. Dan iwassalna għal qatt ta' rakkomandazzjonijiet li sa ċertu punt huma konformi ma' dak li qal is-Sur Mendes de Vico. U importanti ħafna li jkollna test li l-ewwel net ikun flessibbli u jippermetti lin-nies biex jiġu involuti iktar. Definixxu kemm nies, kemm percentaġġi jistgħu e, e, għandu jkun hemm, le, ejjew nagħmlu aktar faċli biex din inizjattiva nkunu tistgħu nużawha. Ejjew ma nifrustrawx l-aspettazzjonijiet tan-nies. Irridu naraw eżattament fejn se twassalna din l-inizjattiva tal-ċittadini Ewropej u qabel in-nies ma jibdew jiġbru il-firem, irid ikolna din il-miżura tkun koperta mill-inizjattiva, allura jkollna xi ftit ta' eh, flessibilità. Grazzi ħafna. Is-sur Jatenmaki. Sir Jatenmaki. Kansalaisaloite on tärkeä. Grazie, President din l-inizjattiva ta' ċittadini ħaġa hija riforma importanti li daħlet it-trattat daħal it-trattat ta' Lisbona. U dina edha żid l-influenza diretta ta' ċittadini. Bladuru, bladubju dan huwa pass żgħir miexi eh, miex faċli li wieħed jiġbor miljun ta' ċittadini ta' firem U la darba eh, wieħed ikun ġabar dawn il-firem, kull ma nistaw namlu, nistaw nitolbu l-Kommissjoni tiħu inizjattiva un bat tiddeċidi l-Kommissjoni jekk tridx timxi l-qoddim bil-kwestjoni. Però jekk din l-inizjattiva ċaddini ikolla suċess u n-tama li ikolla, jista' jkun li nkunu nistaw nagħmlu progress eh, sinifikanti grazzi għal din l-inizjattiva. Meta nfaslu il-qafas għal din l-inizjattiva ta' ċittadini, però rridu niżguraw illi il-proċedura tkun waħda ċara, regoli li jkunu ċari u li n nis jistaw jifmuhom. Aħna ma rridux natu tamit folos fuq dawn il-kwestjoniet. Jiena naħseb illi il-proċedura ta' revizjoni ex ante hija ta' min wieħed jistudja għax waqt illi jista' jkollha aspetti pożittivi <coughs> ma nafx hekk għandix nagħtu deċiżjoni negattiva fi stadju bikri. Jiena wkoll inħoss illi kwart tal-istati membri u koll għandu jkun il-livell minimu għal biex l-inizjativa tkun valida. Regolament mandux ixekkel din l-inizjattiva ta' ċittadini għanna bżon ta' dokument sempliċi u ċaru. U jena naħseb illi se jkun ħafna minn dan l-inizjattivi u l-Komissjoni se tkomplihom. Issa fisem il-ħodor, il-sur Hefner, għal 3 minuti. Grazie ħafna, <clears throat> President, kollegi. U grazie kolli sur Lopez Carrido u Stefkovic. Jien naħseb li għan opportunità reali issa. Opportunità eccellenti għall-Europa. għonek għahna għed nitkelmu fuq l-Europa li bdiet bħal bitrattat bejn stati u ċittadini kienu spettaturi, mentri issa għanna opportunità li nitrasformaw l-Europa ta' ċittadini, namlu Europa ta' ċittadini. Dina, dan huwa strumenti li permetti eh, il-parteċipazzjoni diretta ta' ċittadini fuq livell Ewropew. U għacċara l kulħat <clears throat> kemm opportunità importanti din <clears throat> u u koll biex eh, tejnu kol biex toħlo eh, opinjoni pubblika Ewropea illi l-Europa għandha bżonn u dan għandhom jimxew għandhom jimxu dawn l-inizjattivi kullimkien fil-pajjiżi. Ma rridux ngħixu pajjiżi separati, rid ikollna dibattitu komuni u inizjattivi ta' ċittadini potenzjalment jista' iwasal għal dan. <clears throat> u jista' kol jajna biex nelbu is-sensazzjoni li n-nies għandhom li Brusselli hija ħaġa il-bot ħafna u remota. U dan huwa l-ewwel strumenti li ċittadini jista' jkollhom leħen fi Brussell. Naturalment kollox jiddependi mill-forma u dettalji li din inizjattiva tassumi jekk eh, se tħallix ħafna dizappunt kull ma eh, kollox jiddependi minn deċiżjonijiet li Nihdu aħna. Naf li matek ma tistax tidħol fi dettalji għax ma deċedejtux li ma se jkunu, però eh, nistgħu ġa nitkellmu fuq kwistjonijiet partikolari hemm waħda partikolari. Is-suċċess jew le tal-inizjattiva tiddependi minn punt wieħed. Jekk aħna nieħdu deċiżjoni fuq proposti leġislativi hawnhekk kull proposta tal-Kummissjoni għanda ikolla fija u koll dispozizjoniet biex ċittadin, l-inizjattivi ta' ċittadin tittieħed bis-serjetà u għet jirista' jirrispondi għal-jom. Għax kol ħaġa frustranti jek miljun ta' ċittadini ikonu firmaw fuq din il-petizzjoni u għara wara kollox kollox eh, eh, eh, jispeċċa fil-kxaxen tal-Kummissjoni. Iridu naraw jekk dina hiex illi titħol taħt l-ambitu tal-Kommissjoni u li mhix qed tikkontradiġi liġijiet li diġà huma fisse u ħaġa li hija importanti li ċittadini għandhom jiġu mħeġġa biex eh, jistudjaw dawn il-kwistjonijiet għandhom għandhom jiġu mistednin biex ikunu prezenti fil-smiħ u mux eh, jirċevu itra fl-aħħar. Ħaġa oħra terz jew disa stati membri fl-opinjoni tiegħi huwa oliwis bħala level. Kwart huwa eh, ċifra li eh, eh, deċidejna, li diskutejna. U anki dana jaqblu miegħu ukoll fil-Stati membri, aħna Ej, dependi u koll minn jekk stat membru, stat membru zaħir jew kbir. Naturalment, l-għonet ma nix il-temp biex, izmin biex nitkelmu fuq dawn il-kwistjoniet fid dettal pero irridu namlu mot illi nizguraw illi eh, inkunu għedin namlu xaħġa importanti għal-demokrazija. Issa fissem il-LCR, sur Kamal. Grazie President, grazie kol sur Komissarju. Naħseb li ħafna minna għanna nil nilqaw kull inizjativa illi tneħħi il seta mill-Unjoni Ewropea u, u gvernijiet politiċi oħna u tihom li ċittadini u tagħmel devolution tal-setat lejn iċ-ċittadinu. Jien nixtieq nagħmel eh, talba għal iktar flessibilità għaliex aħna għandna diddefinixxu l-kwistjoni li ma kwistjonijiet li l-ċittadini jistgħu jgħajmu kwistjoni fuqhom. Jekk huma rridu eh, kwistjoni, aħna eh, eh, għandna nkunu accountable. Jekk għandha fuq fejn għandu jkun il-partament għandna naċċettaw din il-kwistjoni. Ma, ma nix nillimitaw il-lasla. Però ħaġa oħra wkoll hija trasparenza tkun ħaġa diffiċli eh, li individwu u ċittadin privat jiġbor eh, jiġbor eh, dawk jisferem kollha. Għal daqstant irridu naraw li ma jkunux fidejn organizzazzjonijiet li mbagħad jieħdu fondi mill-Unjoni Ewropea. Grazie. In nombre del gruppo Eh, de la izquierda eh, europea tiene la palabra por un minuto el señor Sendegard. Esa, al minuto, Sur Sendegard. Grazie, Presidente. Il-nuqqas ta' sfiduċa ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea ħaġa rridu naraw. Il-turnout fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u eh, għacħar jekk aħna ninterpretaw din l-inizjattiva b'mod li eh, ftit nies biss jistgħu jibbenefikaw minna nkunu qed nisarġerbaw sitwazzjoni. Ejwa, eh, eh, aħna nafu li għandha tkun kwistjoni rilevanti fuq livell Ewropea. Jista' u koll nġibu miljun ta' ċittadini minn numru limitat tal istati membri Aħna ħadna eh, impen fil-awla illi kull eh, inizjativa ta' ċittadini għanda eh, timxil u qudiem u għandu jkun aħna dibattitu dibattitu li jumbati iwassal għal rapport jew starrija fuq il sujġet mitlub. Għax dana juri li l-inizjativa ċittadini għadna dobi serjetà, nittama nkun nistgħu niżviluppaw xi ħaġa biex tkun tista' tbiddel anki reglu ta' proċedura. Issa l-aħħar kellim u għasurfan heke għal minut fisem il-membri non-allineati. Grazie, President. Sissa, jina smajt kolma et jinaħt nafu aħna minn eh, riformi fil-Franza u fil-Olanda u fil-Irlanda kif xreazzjoni jgħatu l-eurokrati meta n-nis jesprimu l-opinjoni taħħom. U diċini din inizjattiva wara kollox? Pratikament hija werqa biex tatti biex tagħti l-impressjoni li ċittadini li se jkollhom possibilità li ibidlu l-inizjattiva tagħhom xi ħaġa fl-Ewropa. Imma d-deċizjonijiet se jibqaw jittihdu bl-istess eh, mod b'nuqqas ta' demokrazija li għanna l-lum. Kull manna bżon fl-Europa huwa referendum. Referendum vingolanti fuq il-adezjoni ta' Turkija, per eżempju. Dan għanna bżon u jiridu nerġaw indaħlu l-demokrazija. U din l-inizjativa miexa ħlif inizjativa kastrata. Dana iwasanna l-aħar persuna fisem il-gruppi u issa eh, il-kellima li għet jitkellmu fu eh, eh, inizjattiva personali. Sur Kazini il-President tal-Affarijiet Legali. Grazzi, President, jina smajt il- il-President tal kunsillu tal-Komissarju Eh, dinja inizjattiva li edha eh, tkun eh, xida li aħna għanna poplu Ewropew. Trattat ta' Lisbona. Prova jnaqqas il-deficit demokratiku bħafna modi differenti. E u din għal-possibilità li għal għas miljon t ċittadini Ewropew jiprezentaw talba ta' inizjattiva legislativa. Però biex tkun ħagġa bis-serjetà għandna fil-fatt ikunu fuq għandha jkollha effetti legali ta' ċerta intensità. M'għandix tkun bħal petitazzjoni ġa eżistenti. U hemm bżonn eh, naraw x'inhi differenza bejn dawn iż-żewġ inizjattivi. Għadda stant irid ikollha regoli biex eh, nevitaw l-abużi u fl-istess ħin jippermettu anki diskussjoni u espressjoni ta' konsens popolari. Konxu. E, però ħaġa importanti ta' din inizjattiva ta' artiklu 11 ta' Trattat ta' Lisbona huwa sinifikat simboliku tagħha. Id-deficit e, demokratiku huwa meġilet biss mhux b'forza ta' deċiżjoni ta' rappreżentanti tal-poplu, imma mill-poplu stess. Illi e, mhuwiex il somma tal-abitanti ta' pajis wieħed, għax hemm rappreżentanza ta' aktar minn pajis wieħed. Għal daqstant, hawnhekk għandna żewġ aspetti qudiemna. L-ewwel wieħed is-suġġett. Is-suġġett kif għandna ġa għandu jkun suġġett Ewropew. U tini distribuzzjoni ta' numru minimi ta' nis li jiffirmaw f'numru eh, eh, xira ta' pajizi eh, Ewropej. Uh, mal-dastant ikunu ċittadini Ewropej li ġejjin minn pajjiżi differenti bħal Italja, Franza, Spanja, eċetera. U jitkellmu kollha fuq l-istess uh, suġġett. Signora Gurmaj, eh, President kollegi, l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropeja waħda mill-innovazzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona. U qed iżid id-demokrazija diretta fl-Unjoni Ewropea. Dan l-istrument għandu jiġużat mod tajjeb biex jiġi sfruttat bisħieħ u anki kredibilità importanti. Bżon eh, nitkelmu fuq ċerti aspetti. Eh, Ħan semmu tnejn bis anki jekk oħrajn. Il-ġbir tal-firem għandha tiġi verifikata. Din hija ħaġa importanti għax tista' toħloq ħafna problemi għax hemm leġislazzjoni differenti fl-istati membri differenti. Ridu nsiblu ħjar soluzzjoni biex ikun hemm bilanċ xiera bejn ir-regoli u l-ħtiġijiet komuni. It-tieni argument, it-tieni suġġetti għall ammissibilità tal- inizjattiva. Anke hawnhekk irridu naraw li mul aħjar mod. Jekk aħna se nillimitaw il eh, għanna aħna nillimitaw l-azla ta' suġġetti jew għanna natu libertà ta' espressjoni. Jena, nirringrazzja l-Presidenza Spanja nina sen kun kontenta li l-stakeholders ikun jistaw jisemmaw leħinhom. Issa nixtieq inkun naf kif marret il-laqa eh, fuq dan is-suġġett. Kif se tirsolvi l-problema tal-verifika il-Kommissjoni u hemm bżonn ukoll eh, nkunu ċari li meta nippreparaw rapport hawnhekk fil-Parlament Ewropew. X'approċċ se nagħtu? Aħna qegħdin hawnhekk nirrappreżentaw ċittadini u rridu nibatu messaġġ ċar u għawi għal kulħadd tal daqstant nemmen il-presidenza Spanjola għed tamel xogħol eċċellenti bħala membru ta' trio mal belġu mal ungerija Għal daqstant, grazie ħafna viċi presidentu kol tal-Kommissjoni għed tamlu xogħol eccellenti. Grazie, Sinjura Gurmaj, essa minuta un offs għas Sinjura Diana Wallis, viċi president tal-Parlament. per... President, Viċi President tal-Kommissjoni, Dano strumenti li għandu potenzjal biru jistajati Sinjal demokratiku importanti għall-Europa, jina meta naħseb pajizi, jek u għet irid immexxi l inizjativa legislativa fren Unit, wieħed irid isib membru tal parlamentu rridu jridu jkunu fortunati li jirbħu eh, lotterija annuali eh, u li t-interessa għvern. Aħna hawnhekk senatu ħaġa importanti ħafna u ħaġa interessanti ħafna l-ċittadini Ewropej. U dana jgħamil Eh, eh, jina ħosni kbir, kburija fuqa, għanda tkun user friendly, accessibli u kredibli. Għalda daqstant rridu nkunu rigorużi li tkun fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u għanda t-rigwarda kwistjonijiet ta' dritti tal-bnidem. Għanna nkunu nistaw natu u rridu natu appoċ biex eh, l-ħtiġijiet tekniċi jkunu rispettati u l-ħagġa importanti għal parlamentari għandhom ikunu preparati għadmu fl-imkien ma l-inizjaturi tal-inizjativa. Eja ma ne kompromettux id-drittijiet tana, għonek nistaw ninadu ma' ċittadini. Eh, però il messagġ għandu jkun indirizzat li l-Kummissjoni. Aħna nistgħu ngħinuhom u flimkien inkunu nistaw verament u demokrazija Ewropea reali. Grazie signora Wallis, Vice President del Parlamento. Essa le signora Isabel Duran al minuta. Grazie, President, kollegi. Is-sur e Hafner diġa tkellem fuq xieħut tal-elementi illi għalija din l-inizjativa għandha tkun eh, fattibli, kredibli u leġittima. Jiena eh, għalina importanti anke l-opinjoni tal-Komitat Ekonomiku e Soċjali u li kull darba e, e, ir-ruoli ta' kulħadd tal-parlamentari, tal-kunsil, ta' soċjetà ċivili, ta' ċittadini għandhom kollha r-rwol tagħhom għal daqstanti l-inizjattiva Ewropea importanti. L-artikolu 11 tat trattat jitkellem ukoll fuq il-possibilità li wieħed ikollu dialogu strutturali organizzat mis-soċjetà ċivili. Jiena nixtieq inkun naf xtajt il-Komissjoni, xtaħseb il-Komissjoni kif għamilna ma' dialogu soċjali kif kiena miktub fit trattati, jekk intkom għandkom f'moħħkom illi konna dialogu wkoll ma' soċjetà ċivili barra mill-din inizjattiva Ewropea via sipja ħafna li konna pratikament Eh, ħaġa strutturata, istituzjonalizzata li tirrepreżenta dialogu ma' soċjetà ċivili. Grazzi sal minuta Sur Van Dalen. Grazzi President. Trattata risponda għal fisseħ u ċittadini jistaw jibdow inizjativa tajjeb, però ċittadini u mal-bot ħafna mill-Europa tal-lum u diffiċ li jiddaħluhom fil-politika tagħna. L-inizjattiva ta' ċittadini l inizjattiva tajba biex e, ikon għal kunsens tal-ċittadini fl-Europa. President, jiena nitlob attenzjoni għall inizjattiva li daħlet dal-aħħar kollega Kasser bdiet inizjattiva illi fija inżommu il-ħat bħala ġurnata għal-familja u ġurnata għal-mistriħ Jiena naqbel ma dan il-kollega biex eh, nilqaw l-ikbar numru possibli ta' ferem jiena eh, ħagġa xi biex jisostni jappoġġa din l inizjativa Dawn juri xinu ma l-interessi ta' ċittadini. Nitlop li l komissjoni illi joħdu bis-serjetà dawn il sinjali għax l europa ma tkun Europa ċittadini u mux ċittadini għall europa Grazzi. Għal minuta un offsessa il is-Sinjura Kolanska Bobinska. Kemm jisima sa. Sur Presidente, trattata a Lisbona, e, e, eżit il setatta al Parlamento Europeo? O questa anna u koll l-inizjativa ta' ċittadini, dawn passi importanti fl-izvilupp tal-Unjoni Ewropea. Biex taħdem eh, di iniziativa inizjativa da tkun bazata fuq proċeduri illi mai ma jmurux kontra karattru demokratiku tal-Unjoni. Il-Parlament Ewropew mandux ruol uh, eh, attualment fil-din l-inizjattiva ta' ċittadini. Fil-Parlament uh, ta' qabilna kienem votazzjoni biex eh, tiġi zgurata xieġri għal l-inizjativi ta' ċittadini illi il-Komissjoni ma taċċettax. Aħna u koll għandu jkollna rwol il-parlamentana. E, din il-verifika ta' ammissibilità għandha tkun ukoll e, mamula mill rappresentanti tal-voti u mhux mill-eżekutiv tal-Kummissjoni biss. Il-Parlament huwa l-unika istituzzjoni eletta tal-Unjoni Ewropea u e, l-inizjattiva ta' ċittadini hija propju fuq l-opinjonijiet u l-problemi tan-nies. Jekk il-Kummissjoni eżekutiva tirrifjuta inizjattiva ta' ċittadini, il-nies jistgħu ma jifmux kull organizzazzjoni, kull NGO illi edha uh, tmexxi inizjattiva għandha t-deskrivi mod ċarxi nija l-inizjattiva, anki jekk ma fiex umbat proposta għal leġislazzjoni. Fi stati membri għandu jkun hemm proċeduri armonizzati għal inizjattivi, jekk għanna aħna se jkun diversità kbira wis, aħna se, se nitilfu l-possibilità li jkun hemm appoġġ għal dawn l-inizjattivi. Grazzi. Issa għal minuta il-Sinjura Flashikova Benova. Grazie ħafna, Sur President. President tal-Kunsel, Viċi President l-Inizjattiva ta' ċittadini. Ija trionf għad demokrazija biex eh, ninvolvu ċittadini fil-politika tal-Unjoni Ewropea. Jina nilqa il- approċ ta'kom sur Sefkovic u nishtiq issa nitkellem fuq xeħut mill-inizjattivi tal-kollega Gurma għax xeħut mill-mistoqsijiet li għamlet ta' minn intihom risposti. Waħda mill-mistoqsijiet li eh, għalet li għamlet kif se nixbru l-firem. Dawn il-firem għandhom jiġu miġbura minn aġenzija tal-istat eh, fit-toro eh, mux se jkunem ksura dritt tal-libertà tal-espressjoni. U bat min se finanzjom? Min se jkun eh, responsabli għal eh, ħlas eh, tal-dawn inizjativi? L-Unjoni Ewropea, l-Istati membri, jew l-inizjativi, jew il-nis li jkunu għedin imexxu l-inizjativa, jorganizzaw l-inizjativa. Jista jkun u koll li demokrazija għawnek Eh, il-prezz ta' demokrazija se tkun is-solvenza eh, tal-ċittadini. Ma temm il-kwistjoni wkoll tal-perjodu ta' żmien illi eh, fih jiġu miġburin dawn il-firem. U importanti illi l-inizjattiva ta' ċittadini għandha tkun protetta minn dawk in-nies illi jixtiequ anki jmorru kontra l-interessi tal-Unjoni. Grazzi. Issa, għal minuta u nofsi, Signora Harkin. Grazzi ħafna bħala persuna li eh, għamlet kampanja darbtejn għal vot IVA fl-Irlanda. Jiena ma naqbilx mal-kollega tiegħi Iva, hemm eh, restrizzjonijiet imma em għandu potenzjalu dan huwa pass tajjeb ħafna lejn faċilitazzjoni ta' demokrazija partiċipazzjoni. Jiena diskutej din il-kwistjoni ma' ċittadini jiena għend li ċittadini sabiex jipparteċipaw fil-konsultazzjonijiet kif ukoll ismiħ fil-kumitati. Imma aħna mhux biss għandna nikkonsultaw iċ-ċittadini, għandna nismawhom aħna u naċertaw li l-opinjonijiet tagħhom jiġu inklużi f'kull leġiżlazzjoni li noħorġu. Din hija opportunità l-istituzzjoni l tal-Unjoni Ewropea sabiex juru li l-inizjattiva ta' ċittadini se tirrefletti il-femiet ta' ċittadini mill-bidu sal-aħħar. Il-ħaġa għandha tkun faċli ħafna ċittadini li jinterpretaw irid ikun eh, trid tkun trasparenzi u l-għajnuna għandha tingħata li ċittadini li jixtiequ jorganizzaw petizzjoni. E, irridu nuru meta u fejn il-Kummissjoni tista' taġixxi u le. U irrid ikun hemm eh, demokrati fi fid-demokrazija u eh, jekk hemm miljun eh, firma eh, miġbura mill-ċittadini nafu li ċittadini li jistgħu irresqu ilment imma ir-regoli għandhom ikunu ċari. Aħna ma nistgħux inwedu iktar milli nistgħu natu. Hemm potenzjal iva imma rridu nkunu kawti meta dan it-trattat jieħu l-ewwel passi tiegħu. Grazzi ħafna.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 aħna għanna ħafna responsabilta għal dak li għandu xjaqsam mal-ħolqin ta' din l-odda. Iċ-ċittadini jahzbu mod eh, Ewropew u il-problemi eh, Ewropej għandhom għanna nħarsu lejhom bħala problemi eh, ta' ċittadini rridu nevitaw żbalji fil-petizzjonijiet, rridu nevitaw l-inizjattiva ta' ċittadini mm, s-sir bis post fejn jistgħu jilmentaw biss imma mingħajr riżultati. Iċ-ċittadini jistennew li r-riżultati ikunu hemm. Jekk imma aħna eh, namlu livell oli wis u wis problemi wis xkil se nitilfu ħafna eh, mill mill-fiduċa tal-ċittadini, eh, miljun firma ħafna ġifiri irridu aħna nieħdu dikussjoni bis-serjetà jekk le e, nkunu qed nagħmlu affarijiet ħżina għall-Ewropa. Rridu aħna naħdmu fuq din il-kwistjoni bis-serjetà. Grazzi ħafna Sinjura Lichtenberger. Maria Neġeċċeva għal minuta u nofs. President, eżis kollegi, l-inizjattiva ta' ċittadini eh, parti mill-mozaik ta' l-Europa. Iċ-ċittadini issa għandhom opportunità li jkollhom iktar sem fit-teħid ta' deċiżjonijiet. In-nies iħossuhom li iktar jagħmlu parti mill-Ewropa, l-Ewropa li hija tagħna, imma sfortunatament l-affarijiet li nagħmlu eh, ta' spiss għandhom ħafna problemi. L-implementazzjoni tista' tkun problematika. l messaġġ tagħna għandu jkun wieħed politiku. Aħna marx ninsow l-affarijiet li jistgħu jgħinu fil-bini ta' din l-inizjattiva għandna nħadnu l-parteċipazzjoni ta' ċittadini u l-parteċipazzjoni fil-politika ta' l-Unjoni Ewropea għam numru limitat ta' stati membri li għandhom ikunu involuti pala sors ta' firem u rritu kunem il-monitoraċ tal-firem u rritu u koll nara kem eh, l-amministrazzjoni ta' dawn l-inizjattivi in-nies m'għandhomx jaqtaw qalbhom l-ispejjeż marbuta ma' ċertifikazzjoni legali tal-firem eh, dawn għandhom ikunu raġjonevoli u xi kultant dawn l-inizjattivi rikjedu wis spejjeż dawn huma xkiel li jridu nevitaw rridu nżommu u dimajnejna li il-parlament uh, eh, kollu iktar prezenza, rridu aħna insaxhu rrida demokratika ta' ċittadini u e, bil-lat finanzjarju dinja xi ħaġa miftuħa lihom ċittadini għandhom ikunu fil-qalba tal-Unjoni Demokratika tagħna. Grazzi ħafna, it-sur Derossa għal-minuta. President, eh, dan huwa wieħed mill-ikbar avvanzi demokratiċi għall-Unjoni Ewropea. Żewġ terzi ta' l-Irlandiżi votaw għal-Trattat ta' Lisbon u reġuni kienet minħabba disponibilità ta' l-inizjattiva ta' ċittadini. Għall-ewwel darba ċittadini eh, bażi transkonfinali jistgħu jitolbu l-Kommissjoni sabiex trasaq proposti. Imma dan għandu jkun proċess trasparenti, rridu naraw mm, nkunu nafu min qed jorganizza dawn l-inizjattivi u min qed jiffinjanzjom E, dawn m'għandhomx jiġu maqbuda mill-interessi tal-kumpaniji, il-Kummissjoni meta se t-deċidi jekk se taħdem fuq proposta m'għandux e, e, ikunu l-korpi. Irridun nwessaw il rwol tal-Ombudsman biex dan jiddeċidi fuq livell ċentrali Ewropew li huwa permissibbli u x'affarijiet mumiex il-numru minimu ta' stati jiena naħseb għandhom ikunu seba mhux disa kif il-Kummissjoni suġġeriet u ikolli nisħa hawnhekk li l-livell ta' miljun li hemm miktub fit-trattat m'għandux jinkiser, m'għandux dan ikun iktar minn hekk li kunem proporzjon u li ta' ċittadini fl-istati membri u membru u li ta' stati membri u importanti li it-trattati jiġu mħarsa. Pala laħar punt nishtiq najt li għandu jkun possibli li nipermettu li ċittadini sabax jirreġistraw ehm, l-interess tagħhom fuq l-internet. Grazzi ħafna. Minnuta, Signora Lunicek. Se nibda jiena bl-Ispanjol, nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Spanjola tal-li ħadet l-inizjattiva. Grazzi ħafna. U nixtieq nirringrazzja il-Kummissjoni tal-li ħadet din l-inizjattiva tal-Presidenza Spanjola u għalet Iva se nagħmlu dan iktar malajr u nittamaw li sassajf ikollna xi ħaġa l-esta. Importanti li nilħu l-istennijiet ta' ċittadini u pil ħafna minn dawk li tkellmu qabli jiena naħseb li l-pajjiżi l-ġodda se jisibu xi jisibu ħafna ostakli u ostakli diffiċli, miljon firma diffiċli ħafna anka jekk ikollok l-internet pala għajnuna. Imma importanti li tista' turi ċittadini li jistgħu jagħmlu parti minn l-Unjoni jagħmlu parti mid-dibattitu l-iskrutinju tal-aspetti legali u l-kontenut dawn għandhom ikunu faċli mhux bħafna obstakli. Naseb li Iva eh, nistgħu għal darboħra ninvolvu iċ-ċittadini bħala parti mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal minuta u nofs għana Zavoska. Grazzi ħafna. Jena naħseb li E, vera għamilna progress eh, fl-implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona, l-inizjattiva ta' ċittadini toffri opportunità li ċittadini għall-integrazzjoni. ċittadini tal-Istati membri se jkollhom opportunità e, jappellaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Imma dritt għal din l-inizjattiva, nitkellmu aħna dwar strument demokratiku u Iva, hemm xi problemi li għandna nikkonsidrawhom u effetti negattivi eh, għanna inħarsu l-kostituzzjonijiet internazzjonali dawn il-ħarsin għandu jiġi garantit kif smajna mill komissjoni l-inizjativa għandha tkun bilanċjata u mandiċ tkun emmek pala skuza li tipperikola l-prinċipi ta' sussidjarjetà aħna għanna niddefinixxu ambitu ta' dan l-istrument. Għalli bekk nistgħu Eh, naċċertaw li jem stenni realistiċi ta' żewġ istituzzjonijiet u ovvjament iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal minuta Judith Merkis. Jina ferm kontenta bl-inizjattiva ta' ċittadini u jekk ma' importax se nitkellem bl-Olandi su nispiega lex jina daqsek kontenta. Iva, jina kuntent mod li ċittadini b'dan il-mod mhux biss iku jistgħu jgħidu eh, dak li jixtiequ jgħidu ma jistgħu jħossu jistaw jaqdu rwol tassew fl-Unjoni Ewropea. U importanti illi iċ-ċittadin ikun jaf meta jista' jagħmel dawn l-inizjattivi ġifiri aħna irridu nħabtu u l-bibin tal-Komissjoni. Meta jkun possibbli nagħmlu dan iċ-ċittadini? Għalhekk għanna bżonn kampanji informattivi dan huwa punt kritiku għax l-inizjattiva tax-ċittadini għandha tkun faċli fl-istituzzjonijiet kol Ewropea, ma jistax ikun eh, ma neħdux ma tux każ miljuni ta' firem. Jiviri jekk xi ħadd xi ċittadin mill-Unjoni Ewropea jrid eh, jirrinunċa Strasburgu, jridu wkoll nismgħu minnhom. Eh, Fiorello Provera egy percben. Grazie Presidente, sono ċer. Grazie President, sul provera jgħid eh, naħseb li din id-dritta inizjattiva li nataw l-ċittadini fit-rabbitu ta' trattat ġdid jista' jwassal il-poplu u l-istituzzjoni Ewropea biex jqarbu wieħed mal ieħor iktar milli kienu għamlu l-kampanji għalijin li kienu finanzjaw l-Unjoni Ewropea u il issa ma tantx sarfu f'ħafna jekk wieħed iħares lejn il-perċental tal-voti li jikkonfermaw dawn. Din inizjattiva tirrappreżenta mingħajr dubju tisħiħ ieħor ta' demokrazija għaliex dat id-ċittadini ċans li jipproponu mod dirett il-liġijiet ġodda. Għalhekk forma ġida ta' demokrazija diretta illi qed timxqid fit mal-rappreżentanza parlamentari dan din mi kważini ma jistax jitlit, ma nistax nitilfuha. Aħna rridu ikunu namluwa aċċessibbli, komprensibbli u faċli biex wieħed jifhimha eh, biex iċ-ċittadini jkunu jafu x'għandhom jagħmlu kemm mill-bidu eżatt tal-proċess, ġifieri sa meta wieħed jaqbel jasal għal ġbir tal-firem. U meta wieħed kif għandu jagħmel biex jarek li proposta tiegħu tiġi aċċettata u fejn għandu jibata. Grazzi. Grazzi, Grazzi ħafna ċe. Signori, ta' spess nitkellmu dwar il-ħtieġa li inkatru l-involviment ta' ċittadini Ewropej, nitkellmu wkoll dwar il-ħtieġa li il ċittadini ikunu iktar viċin l-istituzzjonijiet eh, u tkellimna dwar dan meta war l-elezzjonijiet eh, it-turnout kien baxx ħafna. Imma seħ ħaġa importanti fl-Unjoni Ewropea qed nitkellem dwar id-dħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Dan it-trattat huwa importanti, iċ-ċittadini qegħdin fil-qalba ta' dan it-trattat u punt eh, prinċipali f'dan it-trattat huwa kif l-Unjoni nistgħu nivvoċinaw lejn il-ċittadini. Artiklu 11.4 er-, ħaddan din l-inizjattiva, inizjattiva li tippromuovi d-demokrazija, trasparenza, l-ugwaljanza. Aħna rridu naċċertaw li d-dispożizzjoni tkun applikata b'mod xira u tiġi applikata fil-realtà, fil-prattika. U rridu naraw x'inhuma l-problemi, għalhekk il-kollegi tkellmu dwar il-bżonn li l-proċess ikun kredibbli u l-koll kemm aħna rridu aħna nagħmlu l-biċċa tagħna ħalli bekk l-inizjattiva taċ ċittadini tibda taħdem fil-prattika jekk miljun firma tiġi eh, miġbura mela xi ħaġa irrid issir għax jekk le tkun vera ħasra. Irridu nispjegaw dan id-dritt li ċittadini għandhom, irridu nispjegaw li ċittadini li dawn jistgħu eh, jaslu għal proċedura fl-istituzzjonijiet u ma stess e, proċedura għandha tkun faċli li wieħed juża, proċedura ċara, trasparenti li se taħdem għall istituzzjonijiet l-istituzzjonijiet iċ-ċittadini, il-Parlament, il-mandatu daw kollu involuti fil-proċess. Grazzi ħafna. Grazzi. Minuta nofs. Sur Coelho. President, Kunsill Kummissjoni ftit xurilu in-nies kienu qed jgħidu li trattat ta' Lizbona qatt mhu se jidħol fis-seħħ. Imma issa ninsabu f'sitwazzjoni differenti u rridu naraw kif dan it-trattat se nimplementawh. Lizbona trid tikkontribwixxi lejn it-tisjieħ ta' demokrazija, il-forzi parlamentari fl-Ewropa u fl-Istati membri għanna l-Europa ta' ċittadini billi spazji ta' ġustizja, libertajiet, sussidarieta u din l-inizjattiva ġdida. Ħafna kollegi diġad tkellmu dwar dawn il-punti. Nixtieq nisħaq hawnhekk b'mod speċifiku li meta din issir realtà legali rridu nkunu kawti Ma rridux namlu eh, dak li ftit pajjiżi biss jixtiequ jew dak li numru kbir ta' ċittadini minn pajjiż wieħed iridu. Rridu aħna noħolqu bilanċ, forsi rridu inwessaw il-bażi illi konna ċittadini mill-pajzi kollha jipparteċipaw jekk le mux nkunu aħna nimxu fl-spirtu ta' Lisbona, nixu iktar Ewropa, iktar Ewropa ċittadini, iktar partecipazzjoni, eh, dinamika ta' ċittadini fl-Ewropa. Grazzi ħafna minuta u nofs. Sur Zver. Grazie ħafna, President, Sinjuri, nixtieq nesprimi s sodisfazzjon tiegħi li llum għandna l-opportunità nitkellmu dwar din l-inizjattiva. Din l-inizjattiva se tgħin tala eh, id-deficit demokratiku huwa fatt li d-demokrazija skont l-istħarriċ pubbliku naqset u u ma tantx hemm dialogu demokratiku. Iċ-ċittadini qed iħossu dawn dan u qed isiru iktar passivi bekk inqas nies li jmorru jivvutaw jew nuqqas ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet ħaġa tajba li kellna trattat ta' Lisbona u l-Parlament ingħata iktar poteri pala riżultat u ċittadini għandhom dritt issa li jwet u dawn l-inizjattivi. Jena vera kontent li dan huwa l-kas fuq livell Ewropew għandna xi ħaġa li nistgħu nsejħula. Demokrazija Ewropeja u jiena nemmen li bekk ksibna jew bizna il qudiem imma id-demokrazija għandha tkopri smoħra pereżempju in-nomini tal-Kummissjoni tal Ewropea ġifiri hemm osma fejn l-iktar istituzzjonijiet importanti dawn qegħdin lura e mill-lat demokratiku. Dawn l-inizjattivi se isaxħu id-demokrazija Ewropea. Grazzi ħafna minuta u nof Salvatore Jacolino. Grazzi, kommissjoni kollega. Dini opportunità eccellenti l-lum nkunu nistaw nsaħħu valuri ġifir strument ta' partiċipazzjoni demokratik li għata l-ċittadin permezz ta' trattat tal Lisbona. Il-fatt li Mm, ftit eh, xhur aħna eh, wara qed nitkellmu dwar dan il-fatt diġà huwa valur li wieħed għandu jħares bisħieħ. Naħseb li tranzizzjoni essenzjali ħad tkun li niddefinixxu eżattament ki xirridu ngħidu ehm, b'dan għal ħafna stati membri. Aħna rridu nistabliċu kriterju illi jgħat il- li lejnu ċittadini li jihdu jaħtfu din id-dritt tagħhom u kif ukoll li naraw din istrument ikun legali ċerta sodda faċli wieħed jkollu aċċess għaliha u jiena minnu dawn l-aħħar ġimgħat eh, irċevejt eh, jiena tal-limt ħafna dwar ir-rwol illi rridu jkollhom iż-żgħażagħ anki permezz ta' dan it-Trattat ta' Lisbona. Għalhekk trasparenza eh, li kun oġġettivi dawn huma kollha essenzjali sabiex dan istrument nagħmlu għas-servizz tal-kollettività imma u tal-poplu, imma jt ikun servizz tal-istituzzjoni. Il-Parlament hawnhekk huwa msejjaħ permezz wkoll il-Kunsill u Kummissjoni biex jiddeċidu fuq proċedura sempliċifikata. Grazzi. Köszönöm, Jakolino úr. Tisztelt képviselőtársaim, a következőkben a Catch the Eye. Surjo Kavina, grazzi. Issa nadu al Catch the Eye. Jaw ħafna li jishtiqu jitkellmu, sfortunatament ma stax nati il-ċansa kuħat jitkellem, nibdew Mr. Kaster. Kastler. Dankeschön, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen. Ich bin einer derer, die ein erstes Bürgerinitiativbegehren kreiert haben, nämlich zum Sonntagsschutz. Ich denke, Jina għet minn dawk li eh, nitkellem favur il-ċittadin, illum għet nitkellmu dwar opportunità illi nitkellmu dwar il-ċittadin u li ninaqdu fl-imkien fil-proċess tal-xol politiku fl-Europa u dini opportunità sabiex niparteċipaw fil-demokrazija u li manħallux il-kwistjoni Ewropea tmut. Jina xtaqt nitolbok illi ikun hemm uh, ċertu punti fil-proċeduri tal-aħħar li anka fit-teknoloġija xtaqt nitlobhom illi l-internet ikun mezz sabiex uh, anka l-firem li jisiru ikunu aċċettati bħala parteċipazzjoni. U xaqt ngħid ukoll li aħna din hija l-ewwel pass, jekk aħna rridu nagħmlu iktar passi Irridu naraw illi anka id-deċiżjonijiet tal-ċittadini Ewropej nollewhom fuq uh, livell ola palma tiġri anka ġewwa Bayern minn fejn jien. Din hija l xoqa tiegħi li anka fl-Ewropa jibda jseħħ dan it-tip ta' xogħol. Grazzi Sur Kas. Kelima nimis. Jien missom l-omx li tlestew il-konsultazzjoniet pubbliċi fuq il-konsultazzjoni Ewropeja u ħadu sem bis 323 persuna u din turina l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom jaħdmu sfiq fil-promozzjoni tal-dan istrument il-ġdid. Fil-fat aħna nistaw naraw li ftit ħafna ċittadini jafu b'eżistenza tal-dan l-istrument. Allura għacċaċ għandha tagħmel il-Kommissjoni Inwewel iva, net irridu jkollna ċertu standards komuni dak li għandu x'jaqsam il-ġbir u l-verifika tal-firem. U ċ-ċittadini irridu wkoll iħarsu il rekwiżiti kollha dak li x'jaqsam esempio mal-ta' u irtu kunem u koll possibilta ex anti iġifiri illi l-autoritajiet diretti, l-autori ta' direttiva jkunu jafu illi Din ma jfissirx li proposta leġislattiva automatikament għal komissjoni Din da strument li potenzjalment jista' jkun importanti ħafna li permezz tiegħu nistgħu jkollna dibattitu wiesa fuq suġġetti Ewropej u għalhekk qed nistennaw bħeġġa kbira il-progress jista' tagħmel kommissjoni fuq dan il-rigward. Grazzi issa is-Sur Andrew Bronze minuta. Grazzi. L-użu ta' referendum ta' demokrazija diretta mhijiex verżjoni eżotika ta' demokrazija hija forma oriġinali, gvern mill ċittadini u mhux fisem iċ-ċittadini. U forsi għandu nkunu grati l-Unjoni Ewropea li daħlu għadi. Le, naħseb jien. L-Unjoni Ewropea man hija biss toġoba demokrazija meta tista' tmonopolizza kif triti u il-istata li wieħed jgħajat referendum jista' xorta jitwaqqaf minħabba il-definizzjoni ta' drittijiet tal-bdelmin tal-Unjoni Ewropea li tista' tiddaħal feta trid u twaqqaf liberta ta' espressjoni u anki taħsib wieħed irid jifokka fuq illi wieħed li ċittadini jiggvernaw u mhux erba' min-nies l-Ewropa kollha kemm saret inqas u inqas ripi ċittadini milli setet kienet imma nsobba l-aħjar milli xejn għal inqas forsi nistgħu nuru illi din inizjattiva għal menu weda firħa grazzi. Köszönöm. Grazzi. Is-Sur Bazescu, minuta. Grazzi, inizjattiva ta' ċittadini wasal għal tnedija u l-istituzzjoni tal-ICI u din twassal għal tisħiħ ta' demokrazija fl-Unjoni Ewropea. Mod ieħor kif nistgħu nagħmlu dan huwa li norganizzaw referendum. Nixtieq ngħid illi ġewwa Rumanija mill-2004 kien hemm tlet referendum L-aħar waħda kienet fuq li konna kamra waħda tal-parlament parlament wieħed u 51% tal-votaturi għalu, tal-votanti għalu li kienu favur. Jina nishtiq nilqa l-inizjativa tal-Kommissjoni li konna konsulta fuq l-internet dwar dan. Jina naħseb illi din ser tejn illi nistabilixxu numru minimu tal-firem għal kull pajjiż u numru ta' pajjiżi minimi li jibdu joħorġu l-fira minnhom. U meta taħseb illi il-Komissjoni li dan ir-regolament jidħol fis-seħ? Nkellim li miss Olga Selenova minuta. Grazzi, Ziz Kommissarju, President kollegi, l-Unjoni Ewropea kienet edha esperjenza nuqqas ta' kredibilità u dan din ix-xida ta' dan hija nuqqas ta' votanti fil elezzjoni tal-Unjoni Ewropea x'ħafna minn daw iċ-ċittadini jaħsbu li ma ikollhom impatt. Għalhekk jiena nilqa' din inizjattiva li tatna n-Trisat tal-Lisbona u jiena napprezza il-Green Paper u il-konsulti pubbliċi u kif nistgħu ndaħlu din inizjattiva. Jiena naqbel mal-maġġoranza tal-proposti. Emmek, iżda jekk aħna rridu nwessaw u kol din lajnuna l kulħadd aħna irridu naċċettaw illi iċ-ċittadini jaċċettawa għalek taj naħseb illi ċertu restrizzjonijiet huma wis eh, per eżempju minimu ta' stati membri u ta' numru ta' ċittadini minimu li huma meħtieġa per eżempju terz tal-ċittadin tal-stati membri ġifiri disa' mill-inqas disar tkun hemm sa timebri din hija xi ħaġa li tiskoraġġina ma tantx tgħinna xejn u rridu inqas inaqsuha b'20 fil-mija. Eh, dan ikun pass fid-direzzjoni tajba u din tista' wkoll tfok aktar fuq il-microregions u l-politiki Ewropea. see. Eh, Su Sugar importanti illi nifavorixxu il-ħolqien ta' dibattitu pubblika fuq il-kwistjonijiet Ewropea u noħolqu opinjoni pubblika Ewropea ta' veru. Ir-rappreżentanti ta' soċjetà ċivili jistgħu jqajmu dawk il-kwistjonijiet illi forsi ċertu partijiet u rappreżentanti fil-Parlament ma jridux jew ma jistgħux jqajmu. Huwa importanti li konna dan mod partikolari eh, li u importanti li l-Kummissjoni li qabel il-tmim tal-ġbir tal-firem ta' tiċi tip ta' motivazzjoni fuq kemm hija missibli l-inizjattiva u li ta' tiċi tip ta' parir fuq kemm proposta valida. U jekk il-Kummissjoni tirrifjuta l-inizjattiva għal raġunijiet formali u mqasta bazi bażi legali, din tista' titfa' l-Kummissjoni l-Ewropea f'daw l-ikraħ. Grazzi, Sur Xogor, mela, issa, is-Sur Blinkevich Uta. Signora Blinkevich Uta. Grazzi, it-Trattat tal Lisbona provdi il-sisħieħ tal-soċjetà ċivili tal-istituzzjonijiet u tagħti ċanta ċittadini li jaġizla u jagħti proposti għal dan. U dan ifisser li għandek miljun ċittadin li jrid jitlob il-Komissjoni biex joħroġ um, proposta leġislattiva għasam, imma diffiċli ħafna li wieħed jiġbor dan il-tip ta' numru ta' firim. Sabiex ikonna mekanizmu effettiv d-demokrazija parċipatorja u biex naraw li nkunu ta' suċċess inizjattivi ċittadini jrid ikollhom id-dritt biex jgħadmi l-inizjattiva eh, ta' proposti Iżda bit-Trattat tal Lisbona diġa' fisseħ din id-dritt ta' inizjattiva ġitadini mhux qed tiġi ndaħla fil-prattika u mhux kull aspett ġi mħares u għadna m'għandniex pjantazzjoni minn tal-Kummissjoni biex naraw kif nkunu trasparenti u nkunu responsabbli fuq livell demokratiku biex ċittadini ma jgħawx fin-nossa ta' interessi ta' kumpaniji senjuri. U dan il-dialogu ċivilu parti tal-ġejjini demokratiku ġewwa l-Ewropa u fl-Litwanja dan ifisser tibżon affa istituzzjonali fisser li tunħeġġu l-Kommissjoni biex jagħmlu kull pass meħtieġ biex dan jidħol fis-seħ kemm jista' jkun malaj? Grazzi mela, is-sur Kelly taħt il-proċedura kaċċijaj. Kien ħafna affarijiet tajbin li saru minn kollegi tagħna, imma dinja ċaħġa tajba ċittadini tagħna. U din tejn trattat ta' Lisbona. Tejn ċittadini tagħna permezz trattat ta' Lisbona. Għax dan huwa tentattiv demokratiku biex jien ċittadini tagħna. Imma differenza kbira bejn li ndaħlu xaġa fit trattat u ndaħlu fis seħu din hija sfida għalina. Minnaħa periklu, periklu kbir illi l-proċess jista' jkun monopolizzat minn dawn gruppi li għandhom ċertu interessi u lobbyist b'seta' kbira li m'għandhomx problema li jiksbu miljon firma għalek suġġeriment minn l Surda Rossa illi l involvument tal-Ombudsman namluħ eh, ta' bil-forsi jiex ħagġa ta' is. Imma Inizjattiva li s-sur Kaster eh, eh, beda hija xi ħaġa li jridu nqisu wkoll. Issa jekk irridu nqisu nar ħadd bħala ġurnata ta' mistrih jew narawha bħala ġurnata oħra ta' fostu ġimgħa xi ħaġa jridu nqisu wkoll. Köszönöm szépen. Most ezzel a kecsdiájt befejeztük, végezetül megadom a szót a tanács nevében. Grazie, issa naddu għal Assur López Lopez Garrido. Grazzi President. Jiena nixtieq ngħid li jiena verament sodisfatt minn dan id-dibattitu u dan seħax il-Parlament Ewropew ħal inizjattiva minn parlament li xta' li dan id-dibattitu jseħ fuq l-inizjattiva ta' ċittadini. ħafna kellima semmew di u nsu ngħidu li kien hemm unanimità. Kulħadd jaqbel illi din għandha tkun ta' priorità għall-Presidenza u ħafna qalu illi rridu li dan eh, isseħ illum qabel għada. Nasab il-koll il-qajtu -il tħabbir ta' Sur Sekovic li qal li fil-31 ta' Marzu ser irressa eh, regolament, abbozza regolamentu, nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-interess tagħhom u tal-entużjażmu li wrid meta kienet qed titratta din il-kwistjoni. Nittama illi nkunu nistgħu nidu din dan il-proċess leġislattiv malar kemm jista' jkun u dan ovvjament jista' jwassal għal tnedija tal-ICI. Kull min tkellem illum għal li kienet xi ħaġa urġenti, meħtieġa u essenzjali. U l-appoċ huwa wieħed li huwa eh, maqsum mal-partiti kollha politiċi. Kien hemm diskors interessanti Mr. Kamal li jaffoġġa din l-inizjattiva għaliex jemmen illi seddajje fl-Unjoni Ewropea. Is-Sur Kamal mhux qed hawnhekk kollox is-samana, imma għandi aħbar ħażina lih. U niskoraġġi għax anzi din se saħħaħ l-Unjoni Ewropea mhux se dajfa se tagħti ambuttatura għaliex din se saħħaħ il-żewġ konċetti ewlenin fil-qalba tal-Unja Ewropea ġifi demokrazija u ċittadinanza u dawn huma żewġ pilastri demokratiċi illi qegħdin eh, jappoġġaw l-istituzzjonijiet u l-Unjoni Ewropea. Din inizjattiva edha tipprova tagħmel tajjeb għal paradoss li aħna qegħdin ħabtu wiċċna magħha. Għan nispjega l-Unjoni Ewropea minnaħa għandha aktar iktar setta kull ma jmur u parlament Ewropew qed juri dan b'mod ċar għaddu iktar influenza, iktar influenza wkoll fuq ċittadini. U xorta waħda dan mhux qed jidher b'mod ċar fid-daħdidiet fost l-Istati membri. U dan huwa paradoss u għalhekk din inizjattiva ta' ċittadini ser tieħu dawn id-dibattiti Ewropej fuq kwistjonijiet Ewropej kif ah, l-Istur Mendes de Vigo għaliex dan ħajkun dwar debattiti Ewropej, mus se dwar kwistjonijiet lokali, għaliex din seġġiel persuni minn madwar l-Unja Ewropeja li jingħaqdu u għalhekk inizjattiva tas-sew Ewropea u huwa mod kif wieħed isaħħaħ id-demokrazija Ewropeja u mod kif wieħed ukoll jista' isaħħaħ il-ċittadinanza tal-poplu Ewropew. Kien hemm kellem dwar din il-karatteristika Ewropew, konċed sur Kazini ħajkun u kolla timexxi dan il-proċess. U jemen illi importanti s-sur Laman Haugergi għal li dan u għat l-ruq ta' demokrazija. Sur Hefler referi għalija kif ukoll sur Sogol. U s-sur Kessler għal ukoll din l-inizjattiva għandha tiġi indaħla imwetqa fi prattika. identità ċivika Ewropea ser tiżviluppa meta dan isseħ fil-prattika. Li konna il dan miktub fit-teorija mhux biżejjed, irridu ngħaddu mikliem mal fatti u dan ser isseħ meta din l-inizjattiva tiġi eh, nimxu naħdmu fuqha. Jiena ċert illi l-Parlament Ewropew ser jifli dan bil-kalmezza kollha, bil-reqqa kollha. U Sur Kamolino referi għal proċedura mħaffa li ser tintuża biex kemm jista' jkun indaħluh inwetquh malajr. Kien hemm ukoll minn ħeġġiġna biex ukoll nbuttaw u nmexxu fuq din il-kwistjoni. Grazzi biztos úrnak, biztos úrnak. Issa naddu s-sur uh, komissarju li huwa l viċi President tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, grazzi tal-taqsira tal-diskussjoni tal-lum, nixen ringrazzja l-kom il-koll tal-appoċ ta'kom, tal-aspettativi tal Eh, pozittivi ta'kom, nishtiq raskom illi jena verament kontent illi anka naraw timxu l-qoddim u l-lum minħabba li limitati fil-ħin u anka minħabba li l-proposta da maġġeċ finalizzata ma stanix nitlu fil-dettalji. Pero xaqt nirringrazzjakom għall-opinjoniet ta'kom għalix verament jirriflettu il-natura, l-kwalità tal-opinjonijiet illi ilhom uh, jissawru fl-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Hemm ħafna punti li aħna niqblu naqblu dwarhom. Ovvjament l-ewwel punt huwa trasparenza ta' nservkom raskom illi qed fitxu s-soluzzjoni illi uh, permezz tal-leġislazzjoni uh, naċċertaw kif eh, l-attivitajiet ikunu qed jiġu finanzjati, organizzati, rridu naraw li l-inizjattiva tkun ġenwina, li verament tkun inizjattiva ta' ċittadini u waħda Ewropea. Rridu naċċertaw dan kollha li naraw li jkun hemm l-elementi kollha sabiex eh, nkunu nistgħu nużaw din l-għodda b'mod tajjeb u b'suċċess aħna naqblu wkoll dwar il-prattiċità. Aħna rridu li jkollna sistema Eh, li hija faċli li tuża noħolqu sistema fejn ċittadini kollhom sensazzjoni li mhux sar jaffaċċaw xi proċedura li ma tispiċċa qatt sabiex jiġbru l-firem kollha meħtieġa. Aħna rridu nagħtu l-opportunità liċ ċittadini rridu naraw kif nistgħu nużaw anke teknoloġija tal-informatika, teknoloġija moderna li hija importanti ħafna għal seklu tagħna ċar illi għanna sistemi differenti ta' verifikazzjoni tal fire fl-istati membri. Waħda mill-sensazzjonijiet li ħadna mill-konsultazzjonijiet pubbliċi kienet illi aħna qed nridu naħdmu favur ċertu uniformità. L-istess waqt ħadna l-messaġġ ukoll minna l-istati membri li aħna rridu nsibu sistema li ma tkunx ta' pis kbir jew komplikata wisq għall-awtoritajiet nazzjonali għaliex uh, l-istati membri jridu mbagħad jivverifikaw il-firem li jkunu eh, inġabru u jridu jaraw li l-firem verament huma ġenwini. Jina smajt ukoll b'attenzjoni it-talba tagħkom sabiex ikona proċeduri verament ċari la darba din l-inizjattiva tkun uh, suċċess la darba jkunu nġabru l-firem li tinserħilkom moħħkom illi aħna se nkun qed nagħmlu dan. Jiġifieri fil-proposta se jkun hemm skadenzi ċari ħafna fuq meta kif u fliema għafas ta' żmien, skeda ta' żmien, ehm, il-Kummissjoni ser ta' tagħti tweġiba ta' ħadwar jekk l-inizjattiva ta' ċittadin kunx waħda ta' suċċess jew le. Naħseb taqblu miegħi illi kwistjoni diffiċli hija dik tal-ammissibilta' Kif ser nsibu soluzzjoni illi nevitaw il-frustrazzjoni ta' ċittadini li niproteġu l-valuri tal-Europa ta kif se naraw illi l-inizjattiva ta' ċittadin titgħid bis-serjetà tkun reali. M'hemmx tweġibiet faċli għal uh, dawn uh, il-punti il kommissjoni qed tara l-għażliet u taħdem favur għażla illi tiddefendi l-valuri eh, tal-bniedem u l-valuri Ewropej sa mill-bidunet. L-istess waqt aħda nixtiequ li jkollna sitwazzjoni ċara, opinjoni illi naraw illi verament l-inizjattiva ta' ċittadin tkun waħda hemm possibilità kbira tkun ta' suċċess għaliex eh, ma rridux noqogħdu nirċievu inizjattivi ġimgħa iva ġimgħa le fuq kwistjonijiet trivjali li mbagħad toqgħod tispiċċa qudiem il-qorti għall-appell u l-unika raġuni wara il- eh, raġuni għalfejn tkun resqet l-inizjattiva tkun il-promozzjoni tal-organizzazzjoni li tkun qed tinbutta. Għalhekk irridu nsibu kif neverifikaw l-ammissibilità bi proporzjon xieraq. Tweġiba li Sur Duran marbuta ma' soċjetà ċivili naħseb illi l-inizjattiva ta' ċittadin hija waħda importanti aħna tikonna anka diskussjonijiet mal-Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropej, Ewropew u kelli anka diskussjonijiet sa' 15 ilu. Naħseb illi nistgħu naraw illi anka konsultazzjonijiet pubbliċi qed eh, isiru sfavur anka l-użu tal-internet li għandu jintuża anka aktar fil-futur u xtaqt nikkonkludi li jiena ħerqan li nerġa' lura kemm jista' jkun malajr hawnhekk bi proposta konkreta li anka nkun nistgħu niddiskutu aktar din il-kwistjoni u nittamaw li jkun hawn proċedura eh, imħaffa sabiex verament naslu riżultati nixtiequ. Grazzi ħafna sur President. Mela din il-parti dan il-punt nistaw nikonkluduh. Nistaw naddu għal punt li jmiss is-sitwazzjoni fit-Tibet, nistqarriet tal-Kunsill u l-Kumitat.